Thank you very much. Grazzi ħafna. Eżis kollegi l-odwa tajba lil kulħadd. Il-kollega Tana Vincenzo Jobine informani li u enaqat mal-grupp tas soċjalisti u demokratiċi mal-SND. Issa naddu għal-voti. L-ewwel net ir-rapport Wingle votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa.